U għalhekk għalaqna dan il-punt, is-seduta hija aġġornata ser nissoktaw għada filgħodu l-ewwel ta' Diċembru fit-8 nofsa filgħodu. Il-minuti tas-sessjoni sejrin jiġu pubblikati skont il-metodi tas-soltu. Grazzi.